Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we will start. Kollegi, se nibdew is-sessjoni għajt il-President. Nibdew bil-votazzjoni. Skont l-agenda tagħna issa għandna il-votazzjoni dwar ir il rapport ta' Jala Sender dwar il-ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri is-Sur Vesberg. Xtaqt ngħaddi issa għal votazzjoni. Il-votazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni. M'hemmx emendi. Użaw il-karta elettronika votazzjoni sigrieta kollegi, votazzjoni sigrieta Tridu tużaw il-karta elettronika ta'kom. Passoltu, tistaw tafsu iva, jew le, jew astenzjoni. Differenza hija illi id-dawl il-blu jider. Mus se jkun hemm aħmar jew abjad. U allura nistgħu nibdew. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. din taddi. Nifirħu l-Sinjura Ajala. Rapport li miss tal-Onorevoli Wallis talba għat neħija tal immunita parlamentari ta' Agnes Hankis. Nivvotaw dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet din taddi. Grazzi ħafna l-onorevoli għalis għal dan il-rapport. Votazzjoni li miskont l-agenda rapport Zahradil il-prova tal origini ta' ċerti prodotti tessili. Is-sur Zahradil għandu l-kelma. Fil-qosor, sur President, jina kont kelli għanur kbir li nkun il-rapporter meta aħna kenna l-opportunità illi aħna neħu ċerti parti me leġislazzjoni għalli din hija leġislazzjoni li jissa maċċanda użu u naħseb li dana jimxi skont lan tana illi aħna nirregolaw u nilleġislaw mod aħjar u għalek nirrakkomanda lil kulħadd hawnhekk sabiex tabboġġaw din l-azzjoni u nirringrazzjakom minn qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal dan il-rapport mela nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar dan il-rapport kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Tajjeb, tgħaddi nifirħu l-rapporter. Issa, votazzjoni li jmiss il-rapport Serakjani, il-partiċipazzjoni tal-Kroazja fi xogħol taċ ċentru Ewropew tal-Monitoraġġ tad-droga u d-dipendenza fuq id-droga. Is-Sinjura De Kaiser għandha l-kelma. jina nsejt il-karta tiegħi tajt il-kellima. It's a very big problem for all. Problema kbira li l And we share, we share <laughs> Sprawozdanie pani Serraciani, udział Republiki Mela, rapport ta' l-Onorevoli Sarakjani, partecipazzjoni tal-Kroazja fi xogħol ta' ċentru Ewropew ta' monitorazzja ta' droga u dipendenza fuq droga nivvutaw dak favur kontra. Astenzjonijiet tad-di nifirħu l-rapporter. Punt li miss. Il-rapport ta' Sinjura Okoni dwar sensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-regolament tal-Parlament Ewropew tal konsil dwar trasport transkonfinal professjonali tal-euro fi flus kontanti. Ir-rapporter tixtieq tagħmel intervent jekk jogħġbok, Sinjura Okoni. Grazzi President, eżis kollegi. Bħala rapporter u fissem il-gruppi politiċi li qablu jiena nixtieq nitlob għal dewmien għal posponiment għal dawn iż-żewġ rapporti dan u anki rapporti ieħor li għandna aktar il-qoddim. Ġifiri, rapport li għandna ħames eh, punti oħra 0076. L-għana unek huwa li niżguraw l-aqwa kooperazzjoni possibbli mal-Kummissjoni u mal-Kunsill u għalhekk il-kol biex tivvutaw għal dan ir-rapport biex jiġi post u anki għal dak li se nivvutaw fuq aktar il-qoddim. Grazzi ħafna. U issa nisma' Eh, nisma delegazzjoni biex tati l-appoċ taħħa għal dan il-sugġerment. Signora Bowles, grazzi President, jina nishtiq nitċara il-Komitat talab għal dan il-posponiment għaliex aħna għaddejna minn proċedura ta' ksur, fit-test tal-Kunsil, premessa li ġiet maqbula fit-trilogu pala proċedura u dina tneħħit fit text koripa u aħna sirna nafu wkoll li s-servizzi legali tal-Kommissjoni mhux jaqblu ma' tekst illi ma jaqbilx mal-fejjim komuni minn kejja l-fat illi dan il-common understanding mhuwiex vinkolanti legalment. Ma nistawx eh, naċċettaw din il-bidla unilaterali bl-ebda mod mhux se nivvotaw sakemm insibu soluzzjoni għal kwistjoni Ma nistawx nippermettu il-ftehim interistituzzjonali jew dawn il-fejmiet komuni illi jilimitaw is-setat ta' dan il-Parlament illi ingħatalu mit-trattat. U allura dana ma jistax jimxi il-qoddim biex ma jkunix preċedent u allura irridu ftajim ċar illi din il-ħaġa ma tistax tirrepeti ruħa qabel ma nkomplu. Grazzi ħafna l sinjura Bowles u issa hawn xi ħaddieħor illi jixtieq jitkellem issa kontra l-mozzjoni tas sinjura Okoni Iva, il sur Sperroni, President, jena minix propja kontra l-proposta iżda minħabba illi ntnejn u nofsinhar din nitluba napprovaw din l-agenda għal komplement tal-ġimgħa jiena allura nsaqsi għalfejn dan il-posponiment ma sarx il-bieraħ u qed issir issa illum qabel ma nivvutawx. Dan xtaqt inkun naf. Grazzi ħafna. U issa il-mozzjoni ta' Sinjura Koni nivvotaw dwara, dawk favur, il-mozzjoni ta' Sinjura Koni, dawk kontra, assenzjonijiet tajjeb mela aħna se nipposponu iż-żewġ votazzjonijiet insemmija fejn e, naraw li rapporterja Sinjura Okoni. Issa rapporta Sinjura Tukaw. Fuq il- Applikazzjoni ta' trasport sistemi globali favur kontra astanzjonijiet għaddit proset ir-rapporter. Sur Simpson, issa rapport dwar il-ftemiet internazzjonali dwar l-ajrus konti trattat tal-Lisbona. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Proset. Rapport li jmiss is-rapport minn ħadd sur El Kadrawi. it għari? It-transazzjoni fuq vetturi tat-tabijat għal Dan jeħtieġ maġġoranza kwalifikata. Taqsima numru waħda, favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-dit. Niverifikaw elettronikament il-vot miftuħ. Għat vota vot maluq. għaddit. Il-pozizjoni tal-Konsil hekk ġiet emendata ġiet adottata. Proset lil Sur Kadrawi. Mela rapport tas Sur Leinen. Il-rapport dwar il-kontit ekonomiċi e ambjentali Ewropej. Taqsima numru wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Għalhekk il-proposta tal kummissjoni kif emendata favur kontra astenzjonijiet għaddit. U issa il-leġislazzjoni leġislattiva m'hemmx emendi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ħadd vota Vot magħluq. Għaddiet proset is lajnen. Rapporta' Rapport ta' Sinjora Okoni. Dan post-post, iġifiri issa se nivvotaw fuq ir-rapport Odi Is-seba' programm tal-Unjoni Ewropea riċerka żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni. Għalhekk il-bosta riżoluzzjoni m'hemmx emendi. Paragrafi 12, vot maqsum żewġ partit l-ewwel parti lok favur. Kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 18, vot separat fil-parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 24 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tini parti in favur kontra astenzjonijiet għaddiet 47 fat maqsum l-ewwel parti favu. Sur Kovo. Sur President, jiena informajt is-Segretarjat illi kelli emenda bil-fom għat neħija ta' paragrafu 27 jgħid il-kellim. Peress il-kontenut mhuwiex preċiż rigward il-proġett indept u għalhekk jiena nixtieq niforma il-sala li dan huwa proġett illi għadda minn reviżjoni etika fil-15 ta' Marzu 2011 permezz ta' esperti li kienu hemm minn Franza, l-Olanda u r-Renju Unit u l-Audit Etiku kien pożittiv ma kien hemm ebda djufijiet ta' kwistjonijiet etiċi li nstabu dawn l-aspetti kollha etiċi sa ġew riveduti mill-kummissjoni, mill-kumitat, mill-bidunet għalhekk u aħna rridu li fit-tekst li aħna nadottaw ma sawx indaħlu fatti mhux preċiżi għaliex dan huwa de proġett xjentifiku importanti li l-Akademija fi Krakow eh, eh, ġestew Um, emenda bil-form jgħid il-President għal tneħħija ta' paragrafu 27 kollu kemm hu. Mela l-ewwel mistoqsija. Oġġezzjonijiet? Uh, to jest 40 osub Min huwa bil-wieqfa għan 40 ruħ bil-wieqfa huma kontra li fisser l-emenda bil-fom ma taddix. Paragrafu 47, vot maqsum l-ewwel parti dawk favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 60, vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa E, pavu, kontra, verifika elettronika. Vot miftu fu premessa E. Go!